darf sie bitten platz zu nehmen. liebe kolleginnen und kollegen Signori, ġobkom taħdu postka, mekk ġobkom. Mela. Inkomplu mis-sessjoni ta' Lulju, l-aħħar li għajna kien fl ta' Lulju ta' l-2013, inkomplu s-sessjoni. Unsere ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause begrüßen. Mela, l lura. Jiena nixtieq nibda b'ħabar daċen kera, l-ħabib u l-kollega tagħna Lord Habiski ħallina fi 13 ta' Awwissu kienet eh, mewta mhux mistennija.